Ora l'ordine del giorno reca la discussione con... Issa, l il-punt li jmiss fuq l tana huwa dibattitu konġunt fuq l-Indonezja. Rakkomandazzjoni ta' Sur Jado fuq ftejn ta' subija volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indonezja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ fi prodotti tal-injam għall-Unjoni Ewropea. U t tini stqarrija tal-Kummissjoni dwar l-ftejjim ta' sħubija volontarju dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresta governanza u kummerċ fil-prodotti tal-injam lejn li huma importati lejn l-Unjoni Ewropea. Issa, nati il-mikrofonu l-rapporter għal erba minuti sur ġadu. Grazzi ħafna, Senjura President. Eh, lejl tajjeb sur komissarju għaziz kollegi, grazzi tal għedin għawnek il-lejla biex tiddiskutu dan il-sujġet jek importanti. Jiena diġa għat li jiena kem jiena sodisfat fuq dan il-proċess li wassal għal vot unanimu fil-Komitat tal-Kummerċ Internazzjonali. Fuq dan il-sujġet nirringrazzja l-rapporters, il-shadow rapporters, l-Sinjuri Kostinga u Bada, il-Sur Martin, Saradin u eh, Murphy għal kollaborazzjoni tagħhom u fakarkom li fil-fatt aħna kenna vot unanimu fuq din ir-riżoluzzjoni għaliex aħna nqisu li fil-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali dan huwa suġġett importanti ħafna u kien hemm din ir-rieda illi nibatu messaġġ ċar lill-Kummissjoni u lill-Kunsill dwar kemm aħna serji fix-xogħol tagħna u l-ambizzjoni illi aħna għandna fil-kontest tal-verifika tal-kummerċ tal-linjam u prodotti tal-linjam u kemm aħna serji fuq dawn it-tipi ta' ftejimiet li għanna issa per mal-Indonezja u qabel ma' ċerti pajjiżi pajjiżi Afrikani għalija dinja okkazjoni biex ukoll nirringrazzja lill-awtoritajiet indonezjani, lill-ambasċata u dawk kollha li enuna fil-ħidma tagħna. Kif qatt aħna ħassejna li dan is-suġġett kien wieħed serju u aħna xtaqna illi niltaqaw ma l-akbar numru ta' persuni involuti possibli kemm eh, Ewropej u anke fl-Indonezja propju biex namlu l-aħjar rakkomandazzjonijiet u naraw illi dan il- il-ftejim illi aħna nishtiq u jkun l-aħjar ftejim possibli u eh, l-ewwel qabel kollox li garantixxi li l-injam u l-prodotti tal-injam li aħna nimportaw fl-Unjoni Ewropea ikunu skont ċerti kriterji ta' sostenibilità ovvjament. Dan il-ftejim ta' sħubija volontarja ma' l-Indonezja huwa importanti għaliex il-foresta fl-Indonezja hija foresta enormi waħda mill l-ikbar tlet foresti li jeżistu fid-dinja u huwa element essenzjali għal klima bħalma nafu, element essenzjali għal biodiversità u essenzjali u koll anki mill perspettiva tal-popolazzjoni li jew jiexu fil-forest jew inkella jiexu mill-foresta. U għaftajim importanti għalix aħna nafu kemm huwa importanti, kemm hu kbir il-kummerċ tal-injan fl-Indonezja. Eh, kummerċ li jmur anki eh, fl-Azja u għalhekk huwa eh, essenzjali li l-liċenzji flekt li jingħataw jistgħu jagħtu joħolqu kriterji tajbin fuq l-esportazzjoni kollha illi tagħmel l-Indonezja dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kummerċ tal-injam. La darba il-Parlament jekk eh, nivvotaw hekk għada il-Parlament ikun ta' il-ftejn il-qbil tiegħu hemm bżonn imbagħad li l-Kummissjoni tiddeċiedi bazi tal-evalwazzjoni tagħha tara jekk is-sistema ta' assigurazzjoni tal-legalità tal-injam hijiex twiġibx għall kriterji eh, tal-Parlament Ewropew. Waħna nafu illi minkejja l-sforzi illi għamel il-gvern indonezjan xorta waħda għatem xi nuqqasijiet. Nuqqasijiet illi aħna ridna nurwom komp moċċar, nuqqasijiet fuq nuqqas ta' verifiki ta' eh, ċertu eh, tipi ta' njam u prodotti tal-injam u il-konverzjoni tal-foresti, jew għal-agrikoltura, jew inkella għal-żejt tal-palm nafu koll dawn is-sistemi tal-verifika illum et jajdunna li dawn il-proċessi eh, għal-ħruġ tal-licenzi u, u mumiex tajbin bizzejiet. Unbat il-verifika tal-legalità ma tamilx il-distinzjoni ta' bejn prodotti illi ġew ċertifikati u dak li mumiex fil-katina sħiħa. Iva qed isiru sforzi l-awtoritajiet indonezjani u dak kollha involuti fl-Indonezja, l-soċjetà ċivili qegħdin jagħmlu sforzi imma Din se tkun l-unika okkażjoni li l-Parlament Ewropew jesprimi bis-saħħa dak li qed istenna l-Kummissjoni aħna ridna nagħmluh hawnhekk. U l-an tal-Parlament Ewropew hawnhekk huwa illi dan il-ftehim ta' sħubija volontarja u licenzji li jinħarġu iwieġbu għall-anijiet tal-protezzjoni tal-klima, protezzjoni tal-biodiversità, ovvjament dejjem fir-rispett tal-żvilupp sostenibbli fl-Indonezja. Grazie, la parola al commissario Potocnik. Grazie, commissario Potocnik. Signora Ċe, membri onorevoli tal Parlament Ewropew, il-lejla tajba l kulħadd jiena kontent li qiegħed hawnhekk f'dan il-punt importanti f'dan il-vjaġġ li qed nagħmlu mal-Indonezja dana beda fl-2006 bil-ftuħ tal-negozjati għal, -għal għal eh, ftejjin volontarju ta' fleħt eh, mal-kollega tiegħi. Jiena l-ewwel nirringrazzja il-relatur, il ġadok, u il ġadok u kolla xoll li sar. Jina napprezza xoll li għamiltu u napprezza ħafna. Bħal fin negozjati kolla ir-riżultat dejjem ikun kompromess bejn l-interessi tal-partijiet involuti fil-fta kollu u anki dawk il-kompromess mal-aspirazzjonijiet. Naħseb li ksibna riżultat tajjeb u jiena kont onorat u kuntent li rappreżentajt il-Komissjoni fil-firma tal- tal-sħubija, tal-ftejm tal-sħubija bejn l-Indonezja u l-Unjoni Ewropea fit-30 ta' settembru s-sena li għaddit. Jiena notajt li l-Komitat Inter votajt unanimament favur il-rezoluzzjoni ehm, leġlativa biex tagħti l-konsens tal-imsieħba l-konklużjoni ta' dan il-ftejim. Jiena qed nistenna ħirqan għall-plenarja għall-votazzjoni għada. Issa fil-gwatta rezoluzzjoni li qed niddiskutuha nixtieq nenfasizza il-punt dwar l-involviment tal-soċjetà ċivili fil-monitoraġġ tal-implementazzjoni tal sistema ta' verifika tal-legalità tal-linjam li għana fil-paragrafi 13, 14, 17 u 18 tal-rezoluzzjoni il-rapport, il-referenza għal soċjetà ċivili hija importanti ħafna kruċali għal għal din sistema iżda biex tkun effettiva għanna bżon biex nibnu l-kapacità u ikonna aċċess għal għal zoni ta' foresti u koll u li nħarsu l-monitoraċ. Aħna għadna nota tal-rakkomandazzjonijiet li tres u mill-Parlament Ewropew f'dan rigward. Hemm xi tħassib li semmit fil-semmew fil-, -semmew fil fil-resoluzzjoni fil-gwar ta' drittijiet u anki fil-żoni tal-foresti imur lilin minn dak li l-rapport jista' jista' jagħmel f'dan il-proċess u U zgur li senħidu snin insibu soluzzjoni għalihom u bekk ma netrix parir illi nortu l-paragrafu 21 il-soluzzjonijiet għal dawn il-kwistjonijiet mal ma deċiżjoni biex ikonna l-operazzjonijiet fil-sistema tal-loti tal-licenzi u mhuwiex xira kif għandna fil-paragrafu 19 biex il-Kummissjoni intervjeni direttament fil-kwistjonijiet li għanx x'qasu ma' stat sovran. Bħala konklużjoni b'dawn il-kjarifiki jiena nilqa' il-messaġġ olistiku pozittiv fuq dan il- dan il- um, mir resoluzjoni tal-Parlament u anke mill ftejm ta' flekt. Signora President, jiena nerġa' nirringrazzjakom kollha għal eh, dan ix-xogħol fi u s-serjetà illi kelkom fl-approċċ tagħkom lejn dan il-fajl. Grazzi. Grazzi għal għal Kumitat tal-Izvilupp Sur Arseni għal żewġ minuti jekk jogħġbek. Grazzi, President, Kummissarju kollegi. Jiena kuntent ħafna li qed niddiskutu hawnhekk il-ftehim tal-flegt ma' pajjiż tant importanti bħall-Indonezja li għandhom l-ikbar u l-iżjed eh, foresti l-ikbar foresta u l-iżjed importanti fid-dinja li għet qed titnawwar. Il-ftejm ta' flekt huwa importanti ħafna jagħti tama illi illi forsi nistgħu waqfu it-tnawwir ta' dan il dan ir-riżors importanti ħafna jiena insejjaħ il-Kummissjoni biex tieħu nota bir-reqqa ta' tal-sistema tal-abbażi tas-soċjetà ċivili u kif taħdem u anke f'rigward tal-isfidi involuti biex taħdem sew biex il-ftejm ta' flekt ikun jista' jaħdem sew. Xtaqt neħu moment biex infaħħar dan l-istrument, l-istrument Ewropew li huwa l-ftejm tal-flekt. Mhux bħal ftemiet oħra tal-kummerċali, Dan il-ftejn flekt huwa bilaterali. Huwa ftejn bilaterali li jirrispetta il drittijiet u l-setat sovrani tal-nazzjon u dan għandu jiservi ta' model għal ftemit kummerċali oħra ma' msieħba oħra. Nixtieq ukoll Uh, ninnota fuq nota negattiva frikwat tal-rapport tal-Parlament Ewropew għal ħarsien tal-foresti fil-karta li għanna nixtieq insemmi li l-Kummissjoni insit warbet il-proposti kollha mill-Parlament Ewropew rigward tal-ħarsien tal-foresti ma rispettax il-talbiet tal-Parlament Ewropew fuq il-talbit legali li l-Parlament xta eh, eh, introduċa u nixtieq li l-Kummissar jirrisponde jirrispondi fuq dan il-punt. Grazzi. Grazzi. Issa l-kellima għal eh, fisem il-gruppi u se nibdew Miss l-Onorevoli Kostinger għal PPA, Kħarġbok. President, Kummissarju, kollegi, aħna ninsabu għonek il-lejla biex niddiskutu dan il-ftehim importanti ħafna dan huwa dinja parti integrali tal-Istrateġija Ewropea tal-ġestjoni f'dan is-settur il-ftehimiet ta' sobiji volontarji bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi huma importanti ħafna u anki fil-gwart tal-injam imbagħad. L-ewwel net jagħmlu ċara li arranġamenti se jgarantixxu li jkun hemm eh, bejħ legali li jiġu monitorjat eh, kif suppost u dan jfisser li jkun hemm skrutinju fil-gwar tal-aspetti ambjentali wkoll. It-tieni, dan jfisser li jista' jkollna kompetizzjoni eh, kif suppost eh, bejn l-importaturi għal eh, ġol-Unjoni Ewropea u dan skont il-ftehim adottat fl-2007 għal flekt mhuwiex biss ftehim indipendenti ehm, iżda huwa parti integrali mill-Unjoni Ewropea biex twaqqaf il- l-impatt u l-effetti ehm, ehm, ħżiena tal-tuħ tal-injam kull, kull sekonda jaqtaw id-daqs tal-ground tal-futbol u dan huwa għetni um, qed nitkellmu dan 1.2 biljun euro tal-injam li jiġi prodott mod legali li jimbiħ kull sena fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li hemm impatt negattiv fuq l-iżvilupp sostenibbli u dan il-flejs jistgħu jintużaw b'mod iżjed um, produttiv. Aħna il-ħakna ftejn mal ftemit mal-Indonezja permezz ta' diskussjonijiet tajbin. L-Indonezja qed tipprova twarrab u tieqa' fil-tuħ tal-injam illegali dana kien diffiċli fil-bidu iżda permessa negozjati um, irnexxinna iżda m'għandniex nagħmlu l-iżbal li naħsbu illi jista' jkollna żewġ um, miżuri hawnhekk Iva, għamilna ħafna progress fl-Indonezja, iżda ħad ħafna xogħol xisir. Um, L-Indonezja trid tagħmel ħafna fir-rigward tal-sostenibilità, irridu xuhom biex ja, biex jibnu fuq dak li għamlu. Għamlu xi ħaġa dwar l-arranġamenti amministrativi u anke fir-rigward tal skrutinju iżda jridu jagħmlu iżjed. Naħseb li dan il-ftehim se xihom biex jagħmlu iżjed għandna għanna nifokaw fuq iżjed effiċenza iżgurajna li l-konċett fil-kwad tal-dawk li kolom interessi kolom eh, sem fil-soċjetà ċivili u ħarisna lejn l-impatt ambientali anke fuq l-indiġeni temmek u ħarisna u iprovajna nizguraw li dan il-ftejim jista jiġi appoġġat permezz tal-involviment tal-Unjoni Ewropea nirringrazzja l-kollegi tiegħi għal appoġġ tagħhom. Grazzi, grazzi issa l-SND issa sul mod nirgħax bakal żewġ minuti grazzi ħafna sur President jiena nixtieq ninaqat mal-kollegi ehm, tiegħi fejn nirringrazzja l-Surjanik ġado eh, għal dan xogħol iżda anki għal xogħol oħra mal-Liberia, Kamerun u l-Afrika ċentrali, ovvjament, illi eh, taħdem fuq dan il-qasem madwar id-dinja hija ta' sfida enormi iżda rridu naħdmu jekk irridu nwaqfu d-deforestazzjoni u niġġieldu l-korruzzjoni. Um, L-Unjoni Ewropea għandha rwol enormi f'dan, għandna responsabilità biex niżguraw li qed ninnegozjaw b'mod etika e, bl-etika. Um, Jekk ma nkunux nafu minn fejn ġej l-injam x'nistgħu nagħmlu. Għanna ninkoraġixxu li l-kostitwenti tagħna biex ikunu jafu li mumiex qed iħallsu għad deforestazzjoni enormi jew li qed eh, tagħmlu sara lill-indiġeni fil-rainforest. Jiena nilqa' dan il-ftehim l-Indonezja hija il-post fejn sab l-ikbar rainforest fid-dinja u għandhom sfidi kbar hawnhekk speċjalment fil-gwad ta' korruzzjoni. Pal kollegi tiegħi jiena nara fil-fatt illi il-gvern temmek passi seri biex jipprova jiġġielet il tuta li jam illegali jiena kontent li ħadu passi u koll biex jikollu monitoraġ tal-importazzjoni tal-linja fil-Indonezja u biex jimonitorjaw biex iwaqfu li l-tuħ eh, dan l-injam illegali ma jitlaqx mill-pajis. Iżda ninkoraġi dan il-pajis biex jamlu passi oħra anke fil-rigward tal-mappa tal-intraċċar li jkun online dan jkun importanti ħafna dan għandu jiġi żviluppat għandu jizgura li l-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili jista' jimmonitorjaw il-mapping nittamaw illi da kollu se jkun aċċess ehm, għal negozji żgħar illi kollhom aċċess jiena fimt illi ehm, hemm passi biex il-kooperativi jieħdu il-, -il jurenzaw dan il-sistema. Bekk aħna għamilna progress hawnhekk il-gvern qed jagħmel progress ninkoraġixxu l-Kummissjoni u l-Gvern tal-Indonezja biex jaħdmu fil-viċin biex ikollhom suċċess, jiksbu suċċess minn dan il-ftehim. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Böda. Għal minuti, kħerba għal għal dawk minna li kena aħna imħasbin dwar il-distruzzjoni l-erda tal-rainforest, aħna għanna ninkoraġi dan il-pajis biex jamlu passi l-qoddim biex iħarsu l-ambjent, l-animali u anki l-personi temmek. dina se tkun indikazzjoni tal-impentana biex ninkoraġixxu azzjonijiet bħal dan. Dan huwa għampen tal-Unjoni Ewropea biex nirregolaw il-sat tal-linjam legali b'mod sostenibbli u bit-traċabilità. Mela, semek tajjeb. Iżda għad fadal ħafna tħassib fil-gwart tal-regolament tal indonesia tal-rizorsi ta' Hunter foresti fl-SPLK, fil-sistema tal ċertifikazzjoni tagħhom. Jimmiraw fil-direzzjoni tajba, iżda l-SPLK għandhom son ta' iżjed impen eh, politiku biex dawk biex ikun hemm sentenzi qawwijin u finanzjarijan anki għal min jikser il-liġi qabel aħna man ma jkonna fiduċa fil-implementazzjoni tagħhom. 10% biss tal-linjam mill indonesia biss jiġi fl-Unjoni Ewropea 90% imur għal pajjiżi oħra li għandu impunità għal bejħ legali tal dawn il-prodotti mill-foresti, ekonomiji li qed japprofitaw u eh, il-deforestazzjoni tropikali u il-produzzjoni ta' diossidu tal-karbonju huma affarijiet li jinteressaw kollha. U għalhekk għandna nkunu ċari li jekk nifmu, jekk niftemu dwar ehm, dan, dana huwa pass żgħar lejn il-ħarsien lejn il- e, u pass biex najnu l-Indonezjani u koll iżda ma nix nasbu li solvejna l-problemi. Involuti għawnek, grazzi. Grazzi, għal-għue, sur Murphy, kħoġbok. Robert Green darba għal fin-natura la hemm eh, premji, hemm kastigi, hemm konsekwenzi u l-konsekwenzi ta' deforestazzjoni huma jeddu l-ħajja tal-biodiversità l-indiġeni u anki kulħadd li jgħix fuq din pjaneta deforestazzjoni hija ħaġa li hija mill-bnedmin ehm, hija ġilli tkun marbuta mal-ħasil tal-flus, korruzzjoni u l-rejba l-iskala ta' deforestazzjoni hija ħaġa tal-waħx, l-ikbar kaġun ta' deforestazzjoni hija l-luċuħ ir-raba, il-multinazzjonali bħal Nestle u l-oħrajn u l-Oreal u Hershey u il-Mar International huma ftit mill-profitira li huma responsabbli u l-uniċi affarijiet li nbidlu kienu minħabba pressjoni pressjoni pubblika jiena eh, kontra il-li daħlu dawn il-prodotti illegali fl-Unjoni Ewropea iżda jiena naħseb li għana identifikaw il-nuqqasijiet f'din l-iskema għanna bżon tal- ta' skrutinju ta' soċjetà ċivili u kull min ikun involut fil-korruzzjoni għandu jitneħħilu l-licenzja. Mannix niddajfu din il-dan il-rapport, grazzi. Grazzi. Issa kaċ ti għajek joġbok, signori. Is-sur Bilan. Grazzi ħafna. Jena nilqa eh, dan il-ftejma l-Indonezja parti mill-aspet kommerċali dana juri l-isforzi li jett biex nizguraw il-ġestjoni sostenibli ta' foresti Dan il-pajis huwa importanti għall-esportazzjoni tal-linja iżda dan wasal għal għatneħija ta' rainforest minħabba dawn il ftejim il-linjam indonezjan jista' jidħol fil-fissu bil-garanziji kollha tal-legalità. Jiena nitama li dana bekk se ngħinu l-ġlida kontra korruzzjoni u spekulazzjoni li għadhom jeżistu f'dan il-pajjiż. Grazie. Grazie. Nandu issa għal komissarju Potocnik, jek joġbok. Grazzi għal darbohra. Ewa net nishtiq nirringrazzja lill-onorevoli honorable membri tal-Parlament għall appoġġ ukoll tal-ġbitun l-attenzjoni għall implementazzjoni tal-regolament u s-sitwazzjoni fl-Indonezja. Sen ċar u ħafna wkoll għal b'moċċar l-Indonezja huwa pajjiż importanti għall-aħħar. U għal daqstant kien valla pena namlu sforz u konna sodisfatti li ksibna ftejim kif għamilna fil-fatt. Nafu tajjeb illi għandhom ċertu problemi illi għadhom reali u nafu kol illi qed jippruvaw bisħiħ jindirizzaw dal-problemi. Aħna konxi ta' dan u jina konxi wkoll tal-fatt illi implementazzjoni se tkun kruċjali Xtaqt najt li l-Indonezja ser tapplika l-istess sistema għall-esportazzjoni anka s swieq oħrajn paċ-Ċina. Il-Kommissjoni l-esta tir-rapporta lill parlament Ewropew fuq progress fl-implementazzjoni tal ftejma mal-Indonezja u anke dwar kif il-punti li għajjimtu fil-rezoluzzjoni ta'kom għat jiġu indirizzati b'mod xira tajjeb ngħid għaliex intom tuni dwar l-istrateġija l-foresti. Rrid inħares lejn il-fant li semmejt inti. Għaliex ma nixtieqx nikkommenta minn ma nkun informat tajjeb. Però nista' ngħidlek hu tweġiba ħadd irċievi minix imħejji però li nirrispondi għal xi ħaġa f'dettan dettalja fuq l-istrateġija dwar il-foresti li nista' ngħidu illi kien hemm possibiltajiet limitati mill-istati membri kull meta niddiskutu l-foresti kostantement u mod konsistenti niġu mfakra illi din hija kwistjoni ta' sussidjarjetà. U għanna nieħdu n tal dal-pożizzjoni terzi, però ħan istudjaw is-sitwazzjoni u nipprovdulkom tweġiba. Jek ti permettu li sommarju sa naħseb il messaġġ illi nista' nieħum il-Parlament illum huwa ċar flimkien mal sihba mill-Indonezja u flimkien ma' membri ta' l-Unjoni qed jappoġġaw din l-inizjattiva. Il-Kommissjoni trid tfassal triq ambizzjuża sabiex nimplementaw un nibnu fuq il-ftehim. Dan iwassanna aktar qrib tal-mira ħarija li bla dubju hija ġestjoni sostenibbli tal-foresti fl-Indonezja u il-ġej ta' dawk li tant jiddependu fuq tal-foresti. Grazzi ħafna. Grazie. Grazzi. Naddu issa għal rapporter għal żewġ minuti l-Onorevoli Ġadu. Grazzi, grazzi eżis kollegi, grazzi Sur kommissarju il-għan ta' din ir-riżoluzzjoni kif eh, inti taf mhux illi aħna nżidu xi kondizzjonijiet legali ġodda fil-ftejjin ta' eh, sħubija volontarja. Hemm ftehim hemm kondizzjonijiet legali li jorbtu lil partijiet u lan tagħna ma kienx li nżidu iktar kondizzjonijiet u noħolqu konfużjoni legali. il għan tagħna kien kif qalu ċerti kollegi tiegħi illi inserħu moħna illi il-licenzji flekt illi jinħarġu jiggarantixxu l-ċittadini Ewropej, l-konsumaturi u l-autoritajiet Ewropej li l-injam tassew eh, ħireċ minn sistemi sostenibli, traċabli u illi ġi ċertifikat u legalizzat kif imis. Dan huwa elan għaliex inti għat li jekk aħna b'xi mument kellna naraw li dawn il-liċenzji flekt li jinħarġu ma jikorrispondux għal dak li suppost jikorrispendu mela allura il-sistema flekt taqa' Għalhekk il-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament saru u jiena xtaqt nisħa u nirringrazzja lilek għall-impenn tiegħek li ġejt hawnhekk qudiem il-Parlament Ewropew ġejt t-spiegħanna ġejt t-tina kont tal-progress li sar kemm min-naħa tal-Indonezja fis-sistema tal-verifika eh, u anki biex aħna min-naħa tagħna nikkontribwixxu bħala Parlament u intom bħala eh, Kommissjoni u anki min-naħa tal-awtoritajiet Eh, Indonezjani għall iżvilupp ta' dan il-pajjiż il-protezzjoni tal-foresti tal-biodiversità dak il-persuni li jgħixu fil-foresti jew inkella jgħixu mill-foresti. Grazzi ħafna. Grazzi. Irċevejt proposta ta' riżoluzzjoni. Eh, diskussjoni konġunta jamaluqa issa il-votazzjoni fuq il-rezoluzzjoni Unjoni Europea Indonezja is-silada f'nofsinhar. Ultimo punto all'ordine. L-aħħar punt fuq l-agenda mistoqsija orali lill-Kummissjoni fuq l-arċipelago ta' Svalbard u r-riżorsi tas-sajt tiegħu. Do la parola a